nalqu id-diskussjoni u l-vot ħajsir għada f'xin-nofsija. Skont l-agenda tagħna se nimxu għal rapport tas Sur Alfano dwar il-kriminalità organizzata fl-Unjoni Ewropea. Se naddi l-mikrofonu lis senjura Sonja Alfania. Alfano. Grazzi ħafna President, jiena ferm sodisfatta bil-ħidma li l-gruppi politiċi kollha għamlu speċjalment ix-Shadow Reporters. L-Onorevoli Jakolina, Presidenti Arket Kirkop u Jong eh, dawn għal gruppi politiċi kollha kontribuxxew b'mod eh, konvinċenti sabiex ikollna test ambizzjuż. Il-kriminalità organizzata u l-mafja dawn jirrappreżentaw l-ikbar teddida għas sigurtà tal-Unjoni Ewropea u ċittadina. L-ewwel darba fl-istorja politika Ewropea hemm referenza spliċika ta' fi dokument eh, formali fuq il-mafja u fuq eh, tweġibiet transkonfinali. Dan jiffoka fuq il-kriminalità organizzata u l-mafja għax kif nistgħu naraw mill-Europol hemm dawn li qed jitkatru fl-istati membri u dawn infiltraw l-ekonomija, l-finanzja, il-politika u l-amministrazzjonijiet Bulbirċi, il-Parlament Ewropew permezz ta' dan ir-rapport qed jipproponi direzzjoni politika ta' kontrast kif ukoll koordinazzjoni fil-intervent u ehm, xaġa mirata u terapija li toħroġ mismih kif ukoll l-analiżi għal dak li jiltaq eh, mal-kriminalità organizzata kuljum. Nixtieq nirringrazzja l-imħalfin, il-forzi tal-pulizija, l-studjużi u daw kollha li kontribuxxew bl-esperjenzi tagħhom sabiex noħorġu bi soluzzjoni finali aħarija u eh, permezz ta' xogħolhom ukoll dawn jirrappreżentaw għal l-istati membri ġlida kontra l-kriminalità organizzata. Il, um, il-kriminalità organizzata sir minħabba l-liħ. U għalhekk aħna nixtiequ nwaqfu din il-kriminalità u aħna wkoll qed nieħu b'interess il-proposta li l-Kummissjoni se tipproponi fi xur li ġejjin speċjalment Corpus Juris Europo fuq il-blimblok is-sekwestru kif ukoll il- li jittieħdu il-wirt partonari sabiex dawn jiġu mħarsa. U Aħna qed nitolbu li jkun hemm liġijiet Ewropej sabiex li jkun hemm konfiska mwessa u miżuri ta' prevenzjoni li għandhom x'jaqsmu mal-konfiska eh, jekk ma jkunx hemm kondanna u nixxuqu li jkun hemm ukoll iktar leġislazzjoni fuq il-wirt u fuq il-prodotti konfiskati nixtiequ aħna eh, li jkun hemm l-involviment sħiħ tas soċjetà ċivili jekk le jista' jkun hemm sforz għal xejn sabiex nagħtikom idea tar-relevanza tal-dokument li se nivvotaw fuq u għada se nurikom it talbit Armonizzazzjoni importanti għal liġi eh, għal ħarsin tal-vitmi u jkun eh, hemm twessi għal l-istazzjoni l-istati membri u kolla koordinazzjoni Europol, Eurojust, Olaf u awtoritajiet nazzjonali u eh, koll ikun hemm titjib fil-koordinazzjoni li jem fost l-amministrazzjonijiet eh, nazjonali kun hemm liġijiet għal trasparenza u l-prevenzjoni ħalbek nevvetaw li l-fondi pubbliċi jispiċċaw fid-dejn eh, dawk li għandhom xjaqsma l-kriminalità organizzata. Eh, u liġijiet kontra l-ħassil tal-flus u nevitaw li dawk ikundannati għal mm, reati jistow jikandidaw ruħom għal elezzjonijiet Ewropej. Aħna konvinzi għal fuq ħaġa, Kummissarju. Aħna xtaqni għadina mill-Kumitat libel eh, u aħna ċerti li dan mhux se jibqa' klim biss. Aħna se nagħmlu l-almu tagħna li nebek eh, mill-klim naddu għall-azzjoni u l-ħarsin ta' demokrazija tal-Unjoni Ewropea ta l-Assembleji Nazzjonali u Ewropej pal-Parlament ehm, gwida għall-politika tal sigurta ġustizzja eh, għall-ħarsin ta' ċittadini kollha Lek aħna qed nistanaw li l-Kummissjoni konsidra mill-bidunet l-importanza politika tal pozizjoni tal-Parlament Ewropew fuq dan ir-rigward punt anka forsi l-iktar punt importanti jiena nixtri niddedika dedin il-ħidma l-ewwel part l-Parlament Ewropew se jieħu għal dawk il-vittmi kollha indiġenti kollha tal-kriminalità organizzata tal-mafja. E, Il-tifkira mm, tagħhom il-prezz li dawn ħalsu bħajjithom dan irrid jirrappreżenta l-gwida tagħna u dan irrid jibatna e, jibatilna sinjali vera ċari u nittama li senuru dan li ċittadini Ewropej għadha waqt il-vot. klassi. Grazie onorevole Alfano. Grazie ħafna onorevoli Alfano, nixtieq naddi mikrofon l-onorevoli Jacolino. Iva, grazie ħafna President, Signora Kommissarju, nixtieq nifraħ l-rapporter, Signora Alfano tal-li eh, xprunat eh, dispozizjoni importanti ħafna u kif smajna dina kontribuzzjoni importanti ħafna u koll li sarret mill-gruppi politiċi kollha. Fl-aħħar għandna xi ħaġa sabiex eh, naftu wiċċna b'mod aħjar dan il-fenomenu tal-mafja u kriminalità organizzata permezz ta' dan ir-rapport u speċjalment ukoll bil-proposti li jiena ċert l-Kummissjoni se tressa x'jaqsaq mhux se jeżistu l-ostakli iktar bejn l-istati membri sabiex ikun hemm sekwestru tal-wirt mill-mafja u sabiex ukoll natu um, eh, ukoll eh, għajnuna. Iva, ħabsa, ħabsa l li huwa involut ta' dawn il-rejati vera eh, ħorox u importanti li jkun hemm ġustizzja Rrit ikun hemm kooperazzjoni ġudizzjarja msejsa fuq il-fiduċa dan ir-rapport jagħti possibilità li jkun hemm leġislazzjoni avangward eh, speċjalment tal ħarsien tal ċittadini onesti u sabiex l-interpretatorjat onesti ġie mħares u sabiex nagħtu tweġiba lil min eh, sfortunatament eh, kellu immut. Grazzi ħafna. Grazie. Grazzi, sa' nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lill-Honorable Zaborska. Mikrofonu? Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Kummissarju, il-ħarsin ta' kull ċittadin tal-Unjoni Ewropeja mill-kriminalità organizzata importanti ħafna ma l-iktar ħaġa importanti l-iktar grupp vulnerabli ġifiri it-tfal u iż-żazax Ma nistax jiena nimmaġina li jkun hemm ħarsin ta' tfal mingħajr il-kooperazzjoni mal-ġenituri tagħhom erba' snin ilu jiena nidejt kampanja Ewropeja li jisima Do you know where your children are right now? Um, tafu fejnhom it-tfal tagħkom bħalissa u jiena ħriġt bi um, il-jett fejn informajt il-ġenituri xinu ma teddiddi ta' tfal tagħhom u waqt dak iż-żmien jiena ltqajt ma' tlett kummissarju eh, kummissarju għal kemm il-qagħda eh, ġifieri situazzjoni eh, dwar li għandha x'aqsam ma' teddida ta' tfal xaqsa xaqsma l-kriminalità organizzata sissa għadni ma ċervejċi tweġiba fuq dan il-punt. La parola. Grazie ħafna, issa nishtiq naddi l-mikrofonu l-kellim li Presidente. E, ehm, anche mi complimento con. Grazie Afna, jiena nixtieq nifraħ lill-rapporter Alfano għal dan ir-rapport importanti tajti signora sinjora Costa eh, li huwa punt ta' referenza għal Parlament Ewropew fi eh, suġġett li eh, u kompetenza ġdida speċjal u iktar msaħa minn speċjalment minħabba tħul fis-setta trattat tal-Lisbona. U importanti u koll jkun hemm kumitat speċjali Prokura Ewropea jkun hemm leġislazzjoni fl-Istati Membri kollha. Ġifieri dan huwa punt importanti ħafna. U napprezza wkoll fatt li xi proposti li jiena ċessa pala eh, opinjoni mill-Kumitat fam jiġifieri li dawn ġew konsidrati per pereżempju l-ħolqien ta' Forum Ewropew għal eh, raba tal vittima vittmi u ehm, tkellimt ukoll dwar it-traffiku tal-bnedmin speċjalment it-tfal. Jiena nixtieq nisħaq hawnhekk ukoll iktar eh, fuq xi affarijiet li ehm, ma semmewx fit-test li l-maġġoranza tal-vittmi diretti u indiretti huma n-nisa. Speċi għalhekk irid ikun hemm impenn speċifiku immirat sabiex jiġu appoġġati u imħarsa dawn il-nisa li huma vittmi ta' violenza um, specialment ġifiri fi familji stess tal-mafja ġifiri rrit ikun hemm segretezza u eh, għajnuna għal dawn nix infakarkom li hemm ħafna nisa li huma impenjati fil-ġlida kontra l-kriminalità huma fil-maġistratura huma fil-forzi tal-polizija imma huma wkoll fost l-allima li qed jippruvaw ibidlu il-kultura ta' żgħażagħ tagħna f'dan l-ambitu. Grazzi. Grazie. Grazie ħafna se nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lill-Onorevoli Flashikova. Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtni l-mikrofonu, Senjura Ċer, Senjura Kummissarju. Iva, il-ġlida kontra l-kriminalità organizzata tamel parti mill-politika ta' ġustizja tal-Unjoni Ewropea u priorità. Il-koordinazzjoni, il-kooperazzjoni bejn l-istati membri għandhom jiġu imtejba. L-leġislazzjoni għandha tiġi imtejba, speċjalment f'dawk l-oqsma u f'dawk l-oddot li l-iktar huma effiċjenti u effettivi fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata u il-mafja. Jiena nappoġġa l-iddeja ta' Sinjura Alfano ġifiri sabiex innidu in inizjattiva sabiex aħna nappoġġaw il-konfiska ta' liħ mill-attivitajiet eh, kriminali u eh, jiena u koll nishtiq nifraħ eh, kull attività mirata lejn dawn l-affarijiet nixtieq ngħid li nappoġġa wkoll jkun hemm distribuzzjoni mill-ġdid tal-finanzjament mm, għal um, dawn il-fondi ġifiri li marru lejn kawzi xirqa u u koll inħarsu, għana nħarsu il-vitmi u il-xut. Grazzi ħafna, issa nishtiqna dil-mikrofonu lil-kellim li imis. Grazie ħafna, President, Vice President sal-Komissjoni għajt issu l-Aldrecht. Eh, kollegi, jena nasib li Iva, irna xilna aħna nixbu kompromess tajab ħafna fuq dan il-put. Tal-darbohna nishtiq nirringrazzja s-Sinjura Alfano għal dan il-rapport fuq il-kriminalità organizzata. Il-ħodor jappoġġaw dan il-rapport u jena nasib li u importanti ħafna li namlu progress tajab il-Kommissjoni Iva għamlet resqet xie proposti li u eh, jena nasib li ħagġa tajba u ħagġa tajba l-Parlament Ewropew biex eh, aħna mwittu t-triq eh, għal qoddim fil-ħodar ma naqblux mal-punti kollha li jinsabu f'dan ir-rapport imma ovvjament id-dibattitu fil-futur se jisolvi dawn il-kwistjonijiet u jiena nixtieq nindirizza l-Istati Membri l-Kunsill Peress li jena nasib l-importanti li narfu li jista' jkollna iktar kooperazzjoni biss jekk aħna nistgħu naddottaw standards armonizzati ta' kooperazzjoni ta' bejn il-Polizija u kooperazzjoni ġudizzjarja u hemm ta' stati membri li għadhom kontra din l-idea ta' eh, armonizzazzjoni fl-standards tagħna u rridu nagħmlu dan jekk aħna nixtiequ nagħmlu progress fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata. Jiena naħseb li aħna fil-Parlament narfu li importanti ħafna li nġildu kontra din il-kriminalità organizzata. Grazie ħafna għall-Onorevoli Paxka. Grazie ħafna, grazie President, um, Signora Commissario, Iva, il-rapporter Eh, għal big mati għal konsil mm, tal-Europa il-publika rapport fuq it-traffikar eh, tal-orgni ta' nis mill-Kosovo u għalli ħaxni baxni li huwa l-Prim Ministru palissa xnija li dan mexxa klikka fl-aħħar ta' design jgħat li eh, suppost eh, intqal li dawn wet u jew dawn li ħafna nies u, u għalhekk li eh, nbdiet bdiet investigazzjoni fuq dawn il-xnjata dikmati. Aħna nemnu li dawn l-allegazzjonijiet huma serji ħafna u l-missjoni ta' Juleg wis probably m'għandix biss isseraħ fuq il-lajnuna ta' bejn il-korpi domestiċi fi Kosovo u sistema ġudizzjarja nazzjonali, speċjalment fejn eh, inqatlu ħafna nies u huwa għalhekk eh, li soluzzjonijiet se jkunu importanti ħafna għal Balkani wkoll. Grazzi ħafna, issa nixtieq nadding il-mikrofonu il-Kummissarju Redding. Grazzi ħafna, President, u nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Alfano għal eh, dan ir-rapport eh, li huwa dettaljat ħafna l-lista twila tar rekomendazzjonijiet bla dubju ta' xejn se jkunu ta' sperazzjoni għal ħidma futura tal-Kummissjoni f'dan il-qasam il-kriminalità organizzata tkopri ħafna oqsma ta' attività legali u dan huwa fenomenu globali wkoll. kol. Iġlida kontra dan il-fenomeni globali globali u wkoll. U eh, iva, mux mm, ta' staġib eh, li eh, dawn affarijiet jaffetwaw politiki oħrajn mhux biss l-affarijiet interni. Dawn se jgħinu l-Kummissjoni sabiex ikun hemm l-inklużjoni ta' din il-ġlieda fi politiki oħrajn inkluż fil-relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi terzi aħna nilqgħu wkoll il-fatt li qed issir talba li l-istati membri jiffirmaw u jirratifikaw strumenti internazzjonali li huma importanti u dawn l-istrumenti għandhom jiġu implementati wkoll kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-pajjiżi imsieħba tagħna. Il-Kummissjoni Ewropea qed tevalwa t traspożizzjoni ta' deċiżjoni qafas fuq il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata. Aħna ħan wetqu studju, studju li jista' jagħti stampa ċara ta' sitwazzjoni attwali f'dan ir-rigward f'dan il-qasam. L-approċċ tal-Unjoni Ewropea viża vi l-kriminalità organizzata approċċ strateġiku li huwa bbażat fuq għanijiet konġunti u dawn din l-informazzjoni tinstab fil-komunikazzjoni dwar is-sigurta interna ta' Novembru tal-2010 u hemmhekk hemm numru ta' għanijiet li aħna nixtiequ nilħu u l-ewwel rapport annwali li se jiġi implementat fuq l-implementazzjoni ta' strateġija interna sigurta se jagħti d-dettalji meħtieġa. Għan prinċipali eh, minnhom kien il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata sabiex aħna nneħħu l-eru eh, u il il- lieħ għalek eh, il-reati mandomx eh, jatu eh, il-lieħ F'Ġunju il-Kummissjoni adottat pakket ta' kontra l-korruzzjoni u il-rapporti tal-futur fuq il-korruzzjoni se jħeġġu li kuna miktar impenn fuq il livell nazzjonali. Ġifiri sabiex dawn l-entitajiet nazzjonali jgħinu fil-ġida kontra l-kriminalità organizzata R-kupru tal liħ tal-rejati element importanti ħafna aħna tinħeju l-proposta leġislattiva ġdida sabiex aħna nkunu nistgħu nisostuwixxu strumenti eżistanti u sabiex ukoll insaħħu l-abilità tal-istati membri sabiex dawn jikkonfiska eh, l-assi l-informazzjoni finanzjarja għandha il potenzjali li ssir għodda investigattiva Importanti l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tipproponi strateġija fl-2012. U koll eh, l-Europol u l-Eurojust dawn jibqaw ħabs importanti ħafna għal appoċ ta' kooperazzjoni ta' bejn il-Polizija u kooperazzjoni ġudizzjarja hemm ħafna storji ta' suċċess fuq it-traffikar tal-bnedmin jew inkella l-pornografija tal-tfal u dawn l-iskemi u li huma effettivi rridu aħna nkomplu nirrefletti fuq kif nistgħu nsaħħu l-potenzjal ta' dawn l-aġenzi fil-futur ukoll. Hemm ħafna punti eh, sinjura rapport eh, punti oħrajn li inti niżilt fir-rapport tiegħek aħna se nitkellmu dwar dawn b'mod konkret. Għada pereżempju il-Kummissjoni se tressa fuq il-mejda komunikazzjoni fuq eh, li kunem tweġiba iktar b'saħħita Ewropea droga u eh, qed inħabru li kunem bidla eh, kompleta tal-ġlida Ewropea kontra id-droga illegali, ġifiri qed nagħmlu xi ħaġa konkreta hemmhekk u qed nittamaw li intkom se tkomplu tatuna għajnuna sabiex namlu progress mhux biss bi rapport imma bi azzjonijiet konkreti li huma meħtira. Grazzi. Grazie. Grazzi. Grazie Komissarju. Id-diskussjoni hija issa magħluqa u ser nivutaw għada fin-nofsija. Fuq l-agenda għanna il-punt tal-Onorevoli Preda il-raba forum tal-livell